Il-President. Is-seduta hija miftuħa. Iva. Inti President mill-laqwa tal- Parlament Ewropew. Imma nixtieq nipprotesta. Aħna konna nafu mill-ġimgħa l-oħra li se jkun hemm ftit nies u ftit xogħol fl-aġenda tal-lum. Għaliex ma nkunux nistgħu nkunu flessibbli u ntuhom iktar ħin biex jitkellmu hemm ħafna jistgħu jitkellmu iżjed biex jitkellmu biex jistgħu jagħtu kontribut validu għal proċedura li għandna. Għalhekk nkunu serji f'dwar dan. Hemm ħafna kollegi li xtaqgħu jitkellmu llum. Ħankunu iktar sensittivi u flessibbli. Grazzi ħafna. Di kienet point of order miss Sur Posselt. Grazzi, Sur Posselt, jina se nieħu nota tal-klimek u nieħu konsiderazzjoni b'serjetà kbira dak li għad. Issa, jataw is-sur President, il-Vice President Rosek u se jitratta din is-seduta u njina żgur li se jati lill membri il-ħin biex jitkellmu skont il-ħtieġa u skont il-ħin possibbli. Ovvjament ma jistax ibiddel ġiex minuti f'ħamsa imma forsi tista' titkellem xi uh, ehm, nofs iktar u minflok titkellem għal żewġ minuti u tista' titkellem tliet minuti. U kull darba eh, ħafna drabi jiġri illi żewġ minuti huma biżejjed u mhux possibbli li titkellem iktar fit-tul. Jekk issa nixtieq nibda iva? President, inti president tajjeb, imma dana fuq, imma qed nitolbuk biex iżżomm għal ħin nixtieq nitkellem fil-kaċ tiegħi għandi grupp ta' viżitanti jekk nagħtu Sir Brock jitkellem għal ħames minuti jiena ma jkollix ċans nitkellem fil-kaċ u għalhekk jidhirli li kulħadd għandu l-pjan tiegħu u jeħtiex nżommu il timetable Għandek raġun, Sur Zibar, f'każijiet individwali talba speċjali inkunu ġenerużi d darba u issa għalhekk nitlob il-Kummissarju Fuller biex jibda id-dibattitu.